Bek nistaw nerġgħu niftu s-sessjoni l-minuti u il-dokument li ġew dotati fil-15 ta' eh, Deċembru huma aċċessibbli ma nafx għandkom xi kummenti fuqhom. Mela dawn ġew approvati, dawn